fejn huma abbandunaw il-mejda tan-negozjati. Grazzi. Grazie commissaria, la discussione è chiusa. Grazie tassew. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum, hawnhekk għandna il-rapport tal-Onorevoli Chichester fuq l-Aġenzija dwar il-Network Ewropea l-Aġenzija Ewropea dwar Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni. Jekk jogħġbok l-Onorevoli Chichester. Grazzi tassew, Signor President, Kummissarju, eżis kollegi. Dan ir-rapport għandu x'jaqsam ma' aġenzija li għandha x'taqsam ma' l-informazzjoni u s-sigurtà tal-informazzjoni u tan-networks. Hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar it-tielet rabat tentattiv li provajna niddefinixxu ir-ruoli u l-xogħol u anki l-anijiet ta' din l-aġenzija. U fil-fatt jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi it-tim ta' Shadow Rapporter, speċjalment il-kollega tiegħi Sur Eiler għal l-appoġġ kostruttiv tiegħu għall-għajnuna tiegħu f'dan ir-rapport nix nirringrazzja wkoll il-Kummissarju għall-appoġġ tagħha anki l-approċ kostruttiv għal din il-problema li eh, ridna naffaċċjaw anki biex intejbu l-effiċenza u l-effettività ta' din l-Aġenzija. Nixtieq ukoll tiġih lill Presidenza Irlandiża Pollakka il-Presidenzi dawn li kellna l-aħħar li ħadu sen fin-negozjati tal eh, dan ir-regolament u permettu li najt lil kollegi tiegħi fil-Parlament li kieku huma kellhom iħarsu lejn it-test ta' regolament hekk kif inhu preżentament huma jistgħu jaraw evidenza tal-ħidma tagħna bħala parlament li aħna kapaċi namendaw għaliex aħna rġajna ktibna mill-ġdid it-test u nista' ngħid li tejjebniħ sabiex bekk l-Aġenzija sada f'pożizzjoni aħjar sabiex taffaċċa il-ġejjini tagħha. Din hija kwistjoni ferm importanti, ġifra hawnhekk qed dwar is-sigurtà tan-networks tal-informazzjoni. Hija vitali li ikollna Aġenzija Ewropea fuq dawn l-affarijiet. Aħna rġajna ddefinixxejna mill-ġdid il-kompetenzi, l-għanijiet, il-miri, kif għattilkom introduċejna wkoll livell ta' amministrazzjoni forma ta' bord eżekuttiv li aħna nemnu li ser tejjeb l-amministrazzjoni u l-ħidma ta' din l-aġenzija. Definixxejna mill-ġdid il-bord u responsabiltajiet li ser ikollu. Zidna u kol il-kontabilità ta' din il- ta' dan il-board huma jistaw immorru fil-kumitati rilevanti tal-Parlament u anki jietu rendi kont jew kella iżommu jarfaw responsabilta tagħhom ukoll aħna użajna wkoll dispożizzjonijiet tal-qorti tal-awdituri u l-olaf sabiex juru aktar trasparenza f'dwar il-xogħol ta' din l-aġenzija u miżura importanti oħra offrejnija u kol għal feroħra minn dan, feroħra ta, ta, din l-Aġenzija fil-territorju tal-Greċja. Għalix forsi ma jafux il-kollegi tagħna li l-kwartieri ġenerali ta' din l-Aġenzija jinsabu f'Heraklion fil-Greċja, post meraviglius fejn wieħed jista' jaħdem, pero inkonvenjenti daqsxejn bħala komunikazzjoni u e, trasportazzjoni biex ġifri kolom konnessjoniet mal-Europa. Pero aħna fassalna termini fissi lil din l-Aġenzija ta' seba' snin u ukoll ippermettejna li jkun hemm reviżjoni għax-xogħol tal-Aġenzija li jsir fl-aħħar tal-ħames sena tal-ħidma ta' din l-Aġenzija. Waħna nemmnu wkoll li dawn il-miżuri kollha b'dawn il-miżuri nkunu għamilna xogħol tajjeb biex inħejju u nippreparaw l-Aġenzija sabiex tkun tista' tilqa it-talbiet u l-sfidi li s-sigurtà ta' netwerk tal-informazzjoni u anki il-kriminalità ċibernetika li sta' jkunem fil-ġejjieni. Kif tafu, aħna rridu li din l-Aġenzija tgħinna lill-Unjoni Ewropea fil-politika tagħha saħħaħ il-possibiltajiet tagħha anki saħħaħna il-kooperazzjoni mas settur privat, ippermettej lila li tikkun tista' tikkopera ma' pajjiżi terzi u tajnija aktar flessibilità sabiex telep il-problemi li uħud minnhom aħna għadna ma nafux x'ħajkunu. Għalek nirrakomanda li dan ir-rapport jiġi appoġġjat mill-Kamra. Grazzi. Eh, eh, Grazzi il-Kummissarju Kroos. Grazzi ħafna, Signora President. Dan ir-regolament juri illi hija ħaġa tajba li wieħed ma jaqtax qalbu meta jkun ċert illi dak li jrid jagħmel jagħmel sens u eh, għamnek irrit najt li sar xol tajjeb ħafna grazzi għall atteġġament tal-Parlament u tal kunsel u permezz ta' dan il-ftejim għal regolament ġdid dwar l-Eniza għalix hemm bżonn għal din l-Aġenzija mhux biss mandat ġdid imma mandat ġdid ċar u minn qalbi irrit nirringrazzja l-rapporter is-Sur Chichester u l-Shadow Rapporteurs ukoll fuq dan id-dossier. Sar ħafna xogħol u jiena naf li il-lista ta' presidenzi li rridu nirringrazzjaw kif uh, semma rapporter hija sinjal illi dan huwa dossier illi ġie diskuss fit-tul u fid-dettall. Il-Kummissjoni temmen illi huwa essenzjali li Eniza tkompli bil-ħidma tagħha u tkompli taħdem b'mod effiċjenti u operattiv. U dan kien propju minn fej beda dan id-dibattitu biex ngħidlek li meta ħna tkellimna dwar l-istrateġija ta' dan l-aħħar għal sigurtà fuq l-internet għall-Ewropa għandna bżonn ta' l-Eniza biex ikollha rwol fuq il-linja ta' qoddim biex il-networks tagħna jsiru iktar reżiljenti u iktar sikuri. Meta twildet l-Niza ma tantx kien ċardan imma llum huwa daqs il-kristall sur President illi l-Niza hemm bżonna u jiena kontenta li wara diskussjonijiet fit-tul u meta ngħidilkom id-diskussjonijiet kienu twal, kienu tassew twal. Jiena ma nemminx fil-ħajja ta' dejjem, imma kultant nemmen li hemm bżonn ħajja ta' dejjem biex intemmu din il-proċedura kultant l-affarijiet kienu diffiċli ħafna emmissa hemm il-mandat il-ġdid għal daqstant jiena qed nirringrazzja uh, il- setat biex għal xorti illi għandi. Hemm bat aġenziji oħrajn li eh, jaħdmu wkoll bl-input ta' pajjiżi terzi, il-pubblikazzjoni tal-aħjar prassi fuq smaw lenin u il-mandat il-ġdid se jippermettu li Enisa taqdi rwol importanti fil-sigurtà tan-networks u l-informazzjoni permezz tal-uffiċċju fateni Enisa se tkun iktar effiċjenti u se tkun eqreb il-kostituenzi tagħha kemm l-istituzzjonijiet Ewropej uh, meta wieħed jitkellem dwar effiċjenza hawnhekk tista' tot f'termini ta' euro u anki dwar kumpaniji privati, stati membri u istituzzjonijiet Ewropej illi jistaw jiksbu aktar minn Enisa. Fl-ħarnet il-presidenza konfermat li il-Konsil se jaddotta il-testa kompromess il-maqbul u waħna issa nistennew bil ħar għal vota ħarri ta'kom għada. Biex nikkonkludi fuq dan l-ewwel punt naħseb illi irridu nirringrazzjaw l eniza l-Eniza għanda ġejjeni għanna bżonna u issa fl-axħar għanna ċarezza anki għal dawk illi qegħdin jaħdmu fiha din l-Aġenzija. Grazzi. Grazie, kommiss Grazie, signora Kommissarju. Signora Hawk mhux edaw. Mela naddu għal-kellima li mess, gruppi politiċi, Sur Ela, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Vici President Cruz, Sur Chichester, onorevoli kollegi u Shadow Rapporteurs. L-Eniza miex eh, għan uh, fi għanfissa ma kienieċ diskussjoni fuq aġenzija, naħseb li diskussjoni fi rigward ta' Eniza kienet diskussjoni dwar waħda mill-akbar sfidi li niffaċċaw hawnhekk fis-suq waħdini dwar libertà taċ ċittadini Ewropej, dwar eh, sigurtà għal ġenerazzjoni ġdida dak li trid tagħmel l-Eniża huwa li tiżgura li fuq livell Ewropew għandna l-arfin espert meħtieġ għandna bżonn ta' koordinazzjoni, kooperazzjoni u kooperazzjoni mal-istati membri illi forsi uh, għadhom ma, ma laħqux ma l-oħrajn li qegħdin fuq qudiem dawn għandhom bżonn lajnuna dan huwa il-għan għalfejn inħolqot Eniza li tagħmel parti minn strateġija għal ċentru ta' ċiber eh, sigurtà tal-Europol, il-kontribut, il-direttiva li huwa kontribut ieħor, il-direttiva li preżentat is-Sinjura Cruz fuq il-kwistjoni tal-sigurtà fuq l-internet. Par il-Parlament Ewropew aħna nista' ngħidu li kellna diskussjonijiet twal, mhux biss fuq din l-aġenzija imma biex ngħidu li l-ċiberkriminalità eh, hija sigurtà fuq il-networks tal-internet huma essenzjali għas-soċjetà tagħna. Kenna diskussjoni mal-Kummissarju u kienet impenjata ħafna u jiena nixtieq nirringrazzja l-impenn tagħha Eh, tassew irnexxila tieħu l-affarijiet fidea kif qal is-Sur Chichester għal dan nirringrazzjawha. Jiġifieri għal oħra aħna mhux qed nitkellmu dwar is sede ta' din l-Eġenzija fejn għandha tkun, laqas hija kwistjoni ta' affarijiet amministrattivi u organizzattivi imma li konna għodda xi oħra għall istrateġija tal-Unjoni Ewropea li settejna niġġieldu kontra t-teddit kollha fuq in-networks tal-informazzjoni. L-Eniza hija importanti għandar rwol xtaqdi aħna se jkollna diskussjoni fuq il-direttiva u din se tkun strumenti li se tippermettilna nieħdu azzjoni f'dan il-qasam. Grazzi. Per il gruppo SD l'onorevole Zicau un minuto. Il-signora Zicau al minuta. Grazie signora commissario. E il-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni hija essenzjali u biex tagħmel dan l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' aġenzija soda jiena bħala shadow rapporter in East li da kollu li rigwarda l-nisa l-artikli 2 u 3 huma l-iktar importanti l-artikli illi jgħidu x'inhu mal-lanijiet u il-mandat ta' din l-aġenzija għaliex din l-aġenzija se jkollha responsabilità għal eh, l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet legali dwar is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni. L-Aġenzija se jkollha wkoll tikkontribwixxi biex eh, iżid is-saħħaħ il-kapaċità tal-Istati membri biex eh, jindunaw bil-problemi li jeżistu u bin-nuqqasijiet li jkun hemm fin-networks tal-informazzjoni. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm budget suffiċjenti u autonomu għal din l-Aġenzija u l-biċċa kbira tal-impjegati jridu jkunu wkoll involuti eh, fil- twettiq tal-mandat ta' din l-Aġenzija. Meta wieħed iqis li din l-Aġenzija se jkollha rwol internazzjonali, jiena nixtieq illi iżomm eh, is u illi il-mandat tagħha ikun twil kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Eh, Signora Valean għal żewġ minuti. Grazzi, l-ewwel netrit nifraħ lir rapporter is-Sur Chichester għal eh, determinazzjoni tiegħu biex ikonna dibattitu ta' veru fuq dan ir-rapport. Forsi xaħut minnkom tiftakru l-proposta tal-Kummissjoni tmur lura l-2010, jiġifieri wara tliet snin ta' negozjati eh, se nivvotaw U issa fl-aħħar irnexxilna fil-fatt, ma tantx jiġri ta' spess illi l-kwistjonijiet reali ġu indirizzati li nsolvu l-problemi politiċi lil lin mit-tabuż, mill-interessi individwali, is-sur ċiċista irnexxilu jagħmel rapport banali fuq il-tiġdid tal-mandat ta' Enisa ehm, diskors fuq il-xiġifieri eh, eh, eh, li wieħed jagħmel xogħol effiċjenti u trasparenti aħna nilqaw l-effiċenza ta' niza f'mod partikolari uh, fi żminijiet bħal dawn fejn il-flus ma tantx eh, huma uh, neqsin fil-fatt il-sedi ta' Niza se tkun fateni issa nittama li se jkun hemm iktar nies professjonisti jaħdmu fiħdan din l-aġenzija u permezz tal-mandat imsaħħa niza issa għandha mezz kif toħloq rwola li għanfissa, kif tkun attiva ħafna fil-qasam tal- Eh, sigurta fil-qasam tal-internet. Bżon li din l-Aġenzija sir iktar effiċjenti. et naraw li l-Istati Uniti qed inissaħħu il-kapaċitajiet tagħhom biex eh, jiddefendu l-interessi tagħhom għaliex wara kollox m'hemm għandna ebda dubji illi eh, jista' jkun hemm ukoll gwerer f'dan il- fuq l-internet jekk aħna rridu riżultati iktar um, tangibli hemm bżonn li din l-aġenzija tingħata il-mandat u l-mezzi biex timplementa dak li hu mistenni minna. Grazzi ħafna s-Sinjura Anders Dotter, minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Nirringrazzja l-rapporter Sur Chichester għax-xogħol tiegħu. Nirringrazzja Shadow Rapporters u koll għajnuna kollha tagħhom f'din l-aħħar sena u nirringrazzja wkoll il Kummissarju Cruz. Grazzi wkoll ta' kemm ħdimt għall-Eniza. Ħafna minna tal-limna ħafna affarijiet mix-xogħol ta' Eniza wara kollox din qed hemmhekk biex tiġbor informazzjoni dwar in-networks u s-sigurtà tal-informazzjoni u tagħmel dan tassew b'mod eċċellenti Naħseb illi l-miżuri ġodda l se jagħmlu l-ħidma tagħha iktar sempliċi, imma s-sigurtà tan-networks jew wkoll qasam politiku xi ħaġa illi hija pjuttost reċenti aħna għadna qed nippruvaw naraw min irid imħares minn xiex u kif. Hemm eh, ħafna xogħol ta' ġbir ta' informazzjoni dan l-aħħar sena kien hemm ħafna talbiet ġodda li waslula u ma nafx jekk forsi għandniex nirrivedu s-sitwazzjoni naraw Eh, xilu jitlob il-parlament minn Enisa xirridu illi l-Enisa tagħmel xirrit xirrid jissaħħaħ fiħdan Enisa. Grazzi ħafna. Angurakas, minuta u nofs. Il-diskussjoni dwar jekk sede ta' Enisa għandix tkun fateni fi Kreta jew eh, il-flajja twassalna għal l-interessi ekonomiċi kbar. Il-proposti tal-Parlament Ewropew ma iktar reazzjonarji minn dak tal-Kommissjoni fil-fatt aħna rridu qed jgħid li rrid jisostitwixxjeni sabbi struttura li se jkollha uh, responsabilità saħansitra polizjeska. Tina għandha tkun xi ħaġa li tintuża kontra terrorizmu fil- spazju biex naraw li kunu mħarsin l-infrastrutturi ta' komunikazzjoni essenzjali. Ġifiri dini għaxa ħaġa li se tappoġġa l-organi ta' repressjoni eh, fl-Europa bil-pretest li wieħed qed jiddefendi il-ħajja privata u l-informazzjoni dwar l-individwi. Għalhekk se jkun hemm rabta ma' ċentri ta' riċerka, l-universitajiet, b'konsegwenzi fuq is-suq intern. Din hija prova oħra tal-natura antipopolari tal-Unjoni Ewropea li eh, ma tagħtix każ id-drittijiet u l-libertajiet hemm bżonn li l-popli erġa jiġġieled biex ikun ħieles. Grazie, ora agli altri. Grazie. Kellim li mis Tsukalas minuta u nofs. Grazie, Signora President, Kommissarju. Jina ma bilx ma rapporter, jina naħseb la l-Parlament laqas il-Kommissjoni ma għamlu dak li kellhom jagħmlu fil-gwar ta' Niza. Alla volja din hija struttura importanti ħafna Jiena n-segwi l-analiza mill ripu kien ċar mill-bidu li l-ewwel priorità tas-Sur Chichester ma kienieċ li saħħaħ l-analiza imma li t-trasferija mill Kreta l-ewwel u mbagħad eh, mill-Greċja wkoll eventwalment. ċentru li qed jaħdem fuq in-networks ma jistax ikun ibbażat fuq gżira żgħira jiena nista' ngħidilkom li l-Università Deraklion eh, fi Kreta huma ċentru ta' eċċellenza fuq livell Ewropew. U aħna għandna ħafna esperjenza wkoll ittieħdu xi passi għal dawk issa li qegħdin jieħdu ħsieb u jipproteġu d dita Feħdan l-niza xorta waħda eh, hemm affarijiet li l-kummissarju baqgħet tiġġieled għalihom. Għalhekk jiena għadha se nivvota kontra din il-proposta. Druzzas, un minuto. Grazzi ħafna. ma li miss. Sur President, irrit nisħaq fuq l-importanza ta' Niza li għandha rwol importanti ħafna xtaqdi fil-ġejjeni. Um, Batteb u koll uh, kompromess li ġi aċċettat f'kontest ta' pressjoni qawwija ħafna fuq il-Greċja. Dan il-kompromess mux eh, ma jiexieċ il-sagrifiċi gbar li għamlet il-Greċja f-situazzjoni diffiċli ħafna li għaddeja minna biex tippermetti li l-Eniza biex taħdem kif imis. Għalek jena nishtiq nistaqsi l-Kommissjoni biex tagħmel evalwazzjoni ta' l-impatt tal-trasferiment tal-din eh, l-Aġenzija minn Kreta għal Ateni naraw l-ispejjeż se jkunu l-iżvantaġġi se jkunu svantaġġi marbutin ma' tħaddim ta' organizmu f'żewġ sedi differenti. Hemm saħansitra dawk li qed eh, jiġġieldu eh, kontra l-idea li jkun hemm sedi differenti dan it-trasferiment jekk eh, issir se jkun tassew ħela ta' flus u hemm bżonn li nagħmlu deċiżjoni immedjatament. sur Vernister Roy. Grazzi, Signora President, Rapporter, Kommissarju il-networks u l-infrastruzzjoni tal-informazzjoni s-sigurtà ta' dawn fil-soċjetà eh, tal-informazzjoni li jxu fija huma essenzjali u ċiberkriminalità hija problema li qiegħda dejjem tikber e, fil-Istitut ta' Riċerka fl-Olanda e, jgħidu li f'pajjiżi biss madwar 10 biljun euro e, ta' danni ta' kull sena waħna kellna inċidenti ieħor is-sena li għaddiet fil-Bank ING. Fortunatament ma tilfux flus para riżultat ta' dan. Imma Ovvjament dan e, e majna il-fiduċa ta' ċittadini tagħna fis-sistemi li nħadmu e, l-nisa hija attur importanti fl-Unjoni Ewropea networks iridu jkunu sikuri u b'saħħithom u aħna nistgħu ntejbu l-affarijiet e, vizavi il-supervizuri tal-Unjoni Ewropea qed naraw il ċiberkriminalità qiegħda dejjem tiżdied u kif qal is-sur Ejla il-ċentral ċiberkriminalità nfetaħ fl-Europol fl-ajja. Jien għandi żewġ mistoqsijiet se jkunu l-ispejs addizzjonali illi wieħed e, e, ċaqla l-Aġenzija e, taqsima operattiva fateni. Għandna flus biex nagħmlu dan u għamil Mbagħad f'ħames snin naħseb illi l-affarijiet se jiżviluppaw tant b'mod maġel li minn anke tliet snin oħra se jkollna nerġgħu nirrevedu s-sitwazzjoni u anke l-Parlament ikollu jerġa' eh, jirrevedija. Naħseb illi dan il-pass mhux x'garanzija Sir Chichester ehm, insista ħafna f'dan id-dibattitu din hija ħaġa tajba imma aħna Eh, lesti eh, biex namlu biex niffaċċaw dawn l izviluppi u l-tibdiliet li qed jistennina fil-ġejjeni. Grazzi ħafna Sur Kalfin, minuta. Grazzi, Signora President. Jena nixtieq nibda billi nifraħ l-rapporter tal-li eh, segwa dawn il-negozjati mal-Konsil u wassalom għal Tmien pożittiv. Il-kwistjoni li qed niddiskutu qiegħda dejjem isir iktar importanti. Aħna maħniex se naraw il-potenzjal sħiħ tal-ekonomija digitali jekk ma jkollniex networks li huma uh, resilienti u sistema ta' informazzjoni b'saħħitha u sikura għalhekk hemm bżonn illi naraw l-impenn istituzzjoni sħiħ biex aħna nżommu ċiber eh, sigurta fl-Europa. Jena kontent li hemm diġà l eh, il-weda tal-istrateġija tal-, kummissjoni u d-direttiva u koll li se jeżamina l-Parlament jiena nishtiq illi ikonna direttiva aktar ambizjuża għall ennisa Nishtiq illi ennisa tkun tista mhux ikollha mandat illimitat imma li taħdem b'mod aħjar u timplementa eh, ħidma fuq kwistjonijiet ta' sigurtà fil-qasam ta' netwerks u l-informazzjoni. Naħseb il dan u riżultat tajjeb nivvotaw favur u nistennew bil-ħerqa il-dokumenti li jmiss beditna il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjuri. Issa se nibdew il-proċedura ta' catch TI l-ewwel kelliem is-Sur Mikolaxik. E, internet je najbežnejšie využívaným médium ľuďmi. L-internet huwa mezz l-iktar użata e, persuni ta' kull età u batem il-problemi tal-sigurtà fuq l-internet li huma problemi li nafuhom il-kol, problemi e, programmi li jitqasmu minn ma kunu nafu jissejħu viruses u dawn jistaw jinfettaw eh, eh, lil kulħadd tamir li ma jkunx imħares kif imiss jippermetti tqassim ta' viruses li jistaw eh, jinterferixxu fil-ħidma tagħna u anke fil-privatezza għalhekk hemm bżonn li jkun hemm sigurtà fuq l-internet u anki l-utenti għandhom bżonn li kunu jafu kif jużaw dawn l-istrumenti ta' sigurtà. Jiena nemmen illi l-Aġenzija hija meħtieġa rridu nkunu nafu eżattament x'setat u responsabiltajiet se jkollha u x'se tagħmel bir-riżultati li tikseb waqt il-kriżi ekonomika wkoll irridu naraw illi jkun hemm trasparenza u eh, kemm jista' jkun innaqsu l-ispejjeż żejda jiena nemmen illi l-Aġenzija Enisa għandha eh, tiġi trasferita fi Brussell. Is-Sinjura Assaja. l-ċibersigurta huwa suġġett eh, ċentrali għaliex din hija teddida kbira l-Ewropa fl-istrateġija li għadha kif ħarġet il-Kommissjoni qed nieħdu bħala puntatlu illi kull pajjiż, kull stat membru qed jipprova eh, jilqa kontra dawn l-attakki, jipproteġi ruħu kontra tagħhom u illi mbagħad jirkupra mal-arf kasta attakk. Meta aħna nirriflettu flimkien Eh, bl-Eniza, l-kooperazzjoni, aħna nishtiqu nkunu iktar b'saħħitna kontra dawn l-attakki u għalhekk dawn it-teddidiet iridu jkunu miġġielda fuq livell Ewropew. Permezz ta' dan ir-regolament aħna qegħdin noħolqu sistema ta' protezzjoni tan-netwerk li tkun aġġornata il-ċiberkriminalità tista' ġib soċjetà sħiħa għal kubteja iktar mod iktar effiċjenti u faċli mit-tankijiet tal-gwerra u għalhekk hemm bżonn ukoll li nipproteġu s-settur privat u anke l-kumpaniji l-kbar. One minute. Presidente, in primul rind vreau și eu Grazie ħafna, Sur President, li għannet nixtieq ħafna najt proset lis sur Chichester ta' dan il-rapport jina nilqa il-ftejjim mill-li jirnaxxina nilqu li bekk aħna ntawlu kemm jista' jkun il-mandati l nata jina naħseb li sigurtà ta' dawn in-networks ta' teknoloġija u tal-informatika għandhom ikunu priorità għall-Unjoni Ewropea minħabba dannu politiku u anka tangibli li jista' jkun ikkawżat bħala konsekwenza ta' dan. U għadin raġuni aħna naħsbu li rridu nippruvaw nofru kemm jista' jkun ħarsien minn din it-tip ta' taxxa. Jiena naħseb li l-kontroll għandha wkoll tirrifletti din ir-realtà. Importanti ħafna li Nanisa tkun tista' tappoġġa iżvilupp ta' dawn il-networks u anka ikolla kontroll fuq il-koordinazzjoni minħabba li għanna bżon ta' approċ fuq il-livell Ewropew li jkun approċ komuni. Jina naħseb li fuq il-livell Ewropew rridu nistabilixxu l-iktar standards tajbin u għoljin f'dak għandu xaqsam s-sigurta u l-niza zgur li għanda kontribut importanti ħafna xtati f'dan il-rikward. Grazzi ħafna s-sur Paxkassa. Grazzi ħafna s-sur President, Aziz Kommissarium. Aħna naħsbu li din l-Aġenzija tal-Eniza fil-fatt qiegħda tistabilixxi aġenzija bħala suċċessura għal dak dik l-Aġenzija li kienet ibbażata f'Heraklion fi Kreta. L-importanza tal-komunikazzjoni elettronika verament tisħaq fuq l-importanza tal-sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni tal-informatika għal raġuni importanti li aħna jkollna istituzzjoni jkollha mandat itwal mill-mandat li kien proposti ġifiri minn 5 sa 7 snin. Aħna naħsbu wkoll li eh, l-ġlida kontinwa illi kena dan l-aħħar kellu impatt negattiv ħafna f'dan l-aħħar perjodu tal-mandat. U jiena naħseb li jekk inħarsu lejn attivitajiet li saru mis-sena 2004 sissa, nistgħu naraw ukoll li kien hemm bosta rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti dwar xogħol li għandu jsir mill-Aniża anka fir-rigward tal-budget. Jiena naħseb li l-mod ta' kif qed jiġbru l-informazzjoni u jenalizzaw din l-informazzjoni minn l analiża naħseb li rridu jużaw aħli bekk aħna nindirizzaw aħjar it-teddid tas-sigurtà. Jiena nemmen ukoll illi aħna għandna inħarsu lejn il-mandat li jista' jkollha l qoddim bl-ikbar serjetà. Grazzi ħafna issa naddu Snira Grisle. Sur President, para membru tal-grupp interistituzzjonali dwar l-aġenziji, jiena nixtieq ngħid li verament nilqa dan ir-rapport li qed niddiskutu llum huwa wieħed mill-ewwel dokumenti li aħna din naraw li ħareġ wara l-aħħar ftehim li qed laħaq u jiena nixtieq li fil-fatt ngħid li jiena favur iż-żewġ sedi, waħda f'Ateni, waħda f'Heraklion, mela ne, u jiena naħseb li minħata l-Parlament Ewropew rridu naraw eżattament x'inhu huwa possibbli fuq livell prattiku. U jiena naħseb li fil-fatt il- Is-sede għandha tkun ukoll post fejn jisir jihdossib l-amministrazzjoni, iżda jiena naħseb li hija pjuttost assurda illi aġenzija bħal din ħatkun fil-fatt stabilita fuq gżira illi diġa hija diffiċli biex pereżempju fix-xitwa inti tilħaq din il-gżira, din raġuni jien naħseb li jridu nikkonsidraw il-kundizzjonijiet kollha ħalli bekk aħna niggarantix li din l-aġenzija tkun tista' taħdem ċertu kredibilità. Grazzi. Grazzi ħafna issa sinjuri nixtieq illi nisimgħu lis-Sinjura il-Kummissarju, Sinjura Cruz, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President il-membri onorevoli kienu għadin nizemmu isemmu l-uffiċjali, żewġ uffiċjali u kienu għadin niddubitaw kol fuq il-kredibilità dawn l-uffiċjali, jiena xtaqt illi nitkellem bil-lingwa li l-aħjar naf jiena bl-Olandiż u aħna bl-Olandiż għandna għawli li huwa simili għal eh, marħawa waħal f'dembu. Ġifiri għalija kienet jisa xi ħaġa xejn stramba li smajta, jiena naħseb l ġenzija kienet taħdem pjuttost tajjeb u naħseb illi hemm raġunijiet differenti għalfejn l-affarijiet ma jaħdmux. Jista' jkun li pereżempju Parlament Ewropew eh, ikun kritikat li ma jkunx daqshekk effettiv minħabba li hemm iktar minn parlament wieħed, però jiena naħseb illi verament nistajt li nkuntenta illi kulħadd kull min tkellem illum jaraf kemm importanti din l-aġenzija u naħseb li ftit minnha wkoll ġa semmew ċertu każijiet speċifiċi illi verament juruna kemm hija sera din is-sitwazzjoni, ġifieri aħna rridu nkunu konxi tal-fatt li rridu nkunu lesti illi nagħmlu xogħolna kif suppost. Mela, illum naħseb illi huwa possibbli illi aħna ikollna ġejjieni sigur għal anisa u naħseb illi irrid ikun Eh, possibbli għalina li aħna narfu li nistgħu naħdmu b'mod maġġel u b'mod effiċjenti wkoll. U fil-fatt naħseb li dik kienet mistoqsija li intom staqsejtu lili meta kellna diskussjoni simili fil-passat, ġifiri li aħna rridu naħdmu bl mod effettiv minħabba li qegħdin nużaw il-flus ta' taxxi tal-poplu u rridu naraw eżattament kif nistaw nħuq dan il-lan? Kif nistaw niġbru l-iktar nis li għandhom talent sabiex jaħdmu fiħdan din l-aġenzija? Jina naħseb illi kooperazzjoni kostruttiva bejn il-Parlament u l-Kunsil Kummissjoni naturalment hija medda f'dan il-kontest u jiena verament edha nara li llum huwa possibbli iva li aħna jkollna tmiem li jista' joffri tama għal kulħadd. Issa jiena naf fil-ġiftit minnkom għadhom medini kaxku daqsxejn saqajhom għadhom mhix ċerti. Iżda jiena naħseb li jekk intikom xi ftit ċifri xorta waħda intom tistgħu taraw illi mill-lat finanzjarju ma tistgħux intom tgħidu li intom kontra minħabba li skont l-analiżi u l-istudju li sar aħna qegħdin naraw li l-gwadan finanzjarju li jista' jkun jista' jkun ta' 50 fil-mija. Iva, 50 fil-mija jekk aħna jirnexxilna namlu sewwa l-attivitajiet tal-Enisa u ħajkun hemm eh, mandat ta' madwar seba snin u għedin ukoll nitkellmu fuq ammont ta' 2.5 biljun euro. Dan ma jfissirx iżda illi ħajkun hemm iktar tifrik tas sistema le. Il-business model fil-fatt huwa bbażat fuq approċċ aqli ħafna fl-opinjoni tiegħi. Jiena naħseb illi fil-fatt mhijiex il-proposta tiegħi biss din. Il-proposta hija di illi naħseb illi fil-ħdan din l-organizzazzjoni tal-Niża jagħmel ħafna iktar sens jekk aħna nifirdu il-parti operattiva mill-parti parti li għandha x'taqsam mar-riżorsi u ma' mod ta' kif eh, taħdem l-amministrazzjoni fil-qoċċata ta' tmexxija tal-Anisa. Aħna naħsbu wkoll iżda li fl-istess ħin qegħdin namlu u kol għatin nresqu punt importanti ħafna u verament nishtiq nirringrazzja għal daw kollha illi din jappoġġaw din il-proposta speċjalment grazzi kbira l rapporter u l-shadow rapporters. Jien naħseb li din il-proposta hija dak li jista' jagħti iċ-ċavetta f'idejn l-nisa ħalebi jagħmlu xogħolhom sewwa u anka xogħol li jkun relevanti anke l ġejjini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor Kummissarju. Issa nixtieq illi nisimgħu lis-Sur Chichester ħalli jkun jista' jikkonkludi dwar ir-rapport tiegħu. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, u permetti li jena nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kontribuzzjonijiet li għamlu għal dan id-dibattitu nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali l dawk kollha li kienu ġentili miegħi u dawk li qablu miegħi. Jiena naf u nista' nifhem li kien hemm min ma qabilx miegħi u għalfejn u jien nixtieq nisaq fuq il-fatt li eh, kien il-fatt li kulħadd taraf kemm huwa importanti li aħna nħarsu sewwa l-informatika u s-sistemi tal-informatika u li konna livell ta' sigurtà tajjeb tajba u fil-fatt dan l-aħħar kellna studju ġdid li wassal ċertu konklużjonijiet. Wara smih aħna rajna illi kien hemm dan il-messaġġ li ħareġ ċar ġifieri l-importanza bejn il-kuntatt bejn il persuni dak li għandu xaqsam l-attakki ċibernetiċi, jina naħseb li dawn huwa importanti ħafna nafu li aħna din nejxu f'dinja teknoloġika u li avvanzata ħafna, però m'hemm xejn li jista' jibdel laqa bej żewġ persuni b'mod fiżiku, speċjalment jekk inti tkun trid garantixxi li jkollok livell ta' konfidenzjalità perfett. Issa mill-istudju aħna nistgħu naraw illi ħarġet il-konklużjoni illi ħarġu sitt punti li aħna rridu naħsbu fuqhom u tnejn minnhom kienu qegħdin jgħidu illi l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea bħalissa huma e, medda l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex barra mill-periklu li jkunu eh, medda minn dawn l-attakki ċibernetiċi. Kien hemm eh, tmin eżempji fil-fatt li ddaħlu fil-test u dan kellu xieqsam ukoll mal-fatt li aħna nistabilixxu dan l-uffiċċju tas-sede tal aniza Fateni. Kien hemm eh, xi ftit punti li ma kinux inklużi fid-dokument u kien hemm xi ftit minnhom li kienu parzjalment inklużi. Jiena naħseb li lan tagħna ħari fl-aħħar mill-aħħar huwa li aħna naraw li l-aġenzija tkun kemm jista' jkun effettiva, nelbu l-problemi li għandna bħalissa u aħna nippruvaw ukoll inbastru minn issa li naraw x'jistgħu jkunu l-problemi li ħan nistgħu nħabtu wiċċna magħhom fil-ġejjin. Ġifieri aħna rridu kemm jista' jkun intejbu l-effiċenza u l-effettività ta' din l-aġenzija dan huwa lan aħħar ħatana. Grazzi ħafna, eh, sinjuri, id debattitu issa u għamitmum umbat nivutaw għada f'nofsinar dwar dan il-rapport. Ejsa komplu bil-